The President. Il-President. Good afternoon, colleagues. The session. Nofsar ta' il-kulħat. Is-seduta ta' 16 issa e, reġetin fetħet. Ħudu postkom, grazzi. Grazzi kollegi. Mela. Colleagues, we are about... Egi, ħan nibdew is-sessjoni, nitlobkom ġentilment tieħdu postkom u tifum il-konverzazzjonijiet tagħkom.